Tmiem il-ħin għal-mistoqsijiet il-seduta li mis hija għada l-ħamis 17 ta' Deċembru 2009 tibda fid-9 sal-sija mit-3 sal ħamsa l-agenda hija ħarġet diġa u ukoll tinsab fuq l-intranet is-seduta maluqa. Grazzi.